jaf isib mezz iktar effikaċi u ġust biex il-liġi titfassal fl-Unjoni Ewropeja. Grazzi, grazzi Sun Tavares. Ma mebda proposta għal-emendi il-pożizzjoni tal-Kunsill hija adottata f'konformità tal-artiklu 74 il-President sa jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill wara nofsinhar tal-lum. Naddu għal-rapport Morej